Voilà. Je commence déjà. Mela, ħanibda billi namlikom xie avvizi, jina mill-grupp tal-SND, irċevej talba biex naħtru lil Giovanni Barbagallo bħala eh, parti mill-komitat tal- eh, l-izvilup reġjonali u anki delegazzjoni e relazzjonijiet mal-pajjiżi maċrek. Ebda kummenti mela din il-ħatra hija approvata. Issa, Jena sanati il-mikrofonu li Sur Tarantz li ixti jintervjeni. Sur Tarantz, sekk joġbok. Ftit silenzju għak joġobkom. Grazzi, Signora President. Jena nishtiq informa lil dan il-Parlament illi għaw delegazzjoni eh, mill-Estonja fil- eh, gallarija eh, l-ommijiet u l-missirijiet ta' demokrazija moderna. Natu merħba, grazzi. Bienvenue